Good morning, uh, dear colleagues. Rodwa tajba, kollegi. Nibdew. Għax għanna pjaċir u nur li konna unnek il-Komissarju tal-Enerġija Snija Kadri Simpson u anki diskussjoni interessanti u dimna. U nishtiq nuża l-opportunità u l-ħin kollu d-dispozizjon biex ikonna dialogu uh, validu nibda u nittama li nisoħra jiġu ktar tard tal-ħodu. U għal darba ħara nerġan għal signora Kadri Simpson li accettat li stedina li tiġi fil-komitat għal skambju ta' opinjonijiet mod partikolari fuq il- eh, lista ta' proġetti ta' interess komuni. <clears throat> Nishtiq nfakkar il-membri il li l delegat ġi trasmess għal skrutinju tal-Parlament fil-31 ta' Ottubru li għaddat <clears throat> U l-Komitat id-deċida jestendi dan il-periodu ta' skrutinju għal xarej u nistednu l-Komissjoni biex nihdu ktar diskussjonijiet. ta' għanna tagħna għandna għaw nofs dal ħodu sara xaw nofs. Blajnuna tal-interpreti u li illi nistaw nużaw dan il-żmien blaħja mod nitlob lil Sinjura Simpson tamlenna introduzzjoni ta' xar minuti mbagħad nieħu mistoqsijiet tal-koordinaturi u sostituti tagħhom u mbagħad sessjoni ta' risposti qasira għal daw l-ewwel mistoqsijiet u mbagħad hemm diġà kollegi illi reġistraw illi jixtiequ jitkellmu. U se jkollhom l-opportunità se jkun il-possibilità anki illi l-pubbliku ġenerali jkun jista' jitkellem Umbat ikonna eh, l-ħar żewġ minuti biex eh, tirrispondi. Mela nadi l-mikrofonu direttament li signora Kommissarju nitloba titkellem u nirringrazzja għal darbohra tal-prezenza tagħha. Membri President, membri onorevoli tal-Kumitat, l-Odwa Tajba, jena kontent nibda l-ewwel laqa, l-ewwel ġimma bħala kommissarju u dimkom U l-għonet, nishtiq nifraħ, nifraħ l-ek. Għaxija verament eh, bidu ġdita t-nejn li aħna. Grazzi tal-istedina u din il- din l-iskambju fuq il-lista tal-proġetti ħaġa li t-interessani ħafna. Dan u l ewel skambju ta' opinjonijiet eh, mindu sirt eh, kommissarju u l-esta nibda jen dialogu kontinu fuq il-politika mal-komitat mal u mal-parlament mod ġenerali. Ġa u rejtkom illi jena l-esta disponibli għal kooperazzjoni. F'Novembru tal-2018 il komissjoni ħarġet viżjoni strateġika għal medda ta' żmien il-twila. Il il għal mira ambizjuża neutrali mill punt di tal-klima biex nilħu l-2050 situazzjoni neutrali. Il-ġimma diħla, il-Komissjoni u taħt il-presidenza tal signora von der Leyen se tasal għal riżultati fuq dan il- din l-impenn taħt u li Aħna kollha kemm aħna u anki intkom lest aħna interessati nifmu x'inhu dan European Green Deal, Green Deal. U naturalment intkom tifmu li jiena ma nistax ngħidilkom x'inhu x'se jiġri qabel ma jinħarġ id-dokument eh, aħari. U il-President se tippreżenta din l-inizjattiva l-ġimgħa fil-Parlament. il-ġimma diħla għalek se jkun plenarja ċell ekstra zejda għal din l-idea. Il-Green Deal se titrasforma l-Europa biex jisir iktar nadifa, effiċenti, u dinja strategija biex it il-ħajja tagħna u ndiħdu opportunitajiet għal modelli ta' kummerċ, ta', negozju, biex aħna nkunu l-ewwel kontinent eh, fuq fuq dim u biex nersu għal enerġija ħadra fuq l-ekonomija kollha, aħna aħna eh, nistennew illi inżidu nirdupjaw il-produzzjoni tal-enerġija eh, nadifa minn emissjonijiet sal 2050 u hemm periodu ta' transizjoni. Eh, dana nistgħu nagħmluh billi nagħmlu riforma tal-swieq tal-enerġija. Proġetti ta' interess komuni mill-2014 il-politika ta' netwerk tal enerġija trans-Ewropea waslet ta' riżultati tangibli. Proġetti komuni, ta' interess komuni, eh, tem l-izolazzjoni f'ħafna reġuni Ewropej, minn Malta sal-Finlandja, u waslet tal-kompetizzjoni fi swieq u eh, e, permettit li kunem iktar e, enerġija li tiġġeddet. Il-politika tagħna għamlet mod li nimplementaw 30 proġetti ta' infrastruttura enerġetika. U 75 proġetti ulterjuri sal-2022. Aħna sen eh, se jkollna eh, interkonnessjoni tal-elettriċità tal-10% u sal-2020 u 15% tal-2030. Se jgħinu biex ikonna iktar enerġija mill mill-riħ fil-Bahar tan-Nord. Il-proġetti ta' elettriċità juri kemm importanti r-rol ta' elettriċità u kemm jista' jkollna risorsi li jġeddu. Dawn l-investimenti ġodda għandhom jimxu mit fit mal-digitalizzazzjoni u mal-modernizzazzjoni. il kummissjoni ħadmet proattivament biex tnaqqas il-kwantità ta' proġetti bazati fuq il-gas. Jiena għaluli illi l-ewwel lista kella 107 proġett tal-gas. It-tielet lista għat għandha 53 u fil-fatt diġà għamilna ħafna progress fuq dan em, e, issa fil-raba lista għanna 32 proġett. E, u li bil-fors li diġu kompletati biex jizguraw il-sikurta tal-enerġija u biex ikonna il-fornitura ta' gas diversifikata. La darba l-proġetti attuali ikunum temma sa l-2020, l-Stati membri kollha se jkollhom aċċess għall-inqas għal tret eh, sorsi ta' gas għal eh, suq globali. U għacċaru kolli li meta nħarsu l għal eh, għal eh, mira ta' neutralità klimatika, kwalunkwe gas li jibqa fil-sistema ta' enerġija tal-Unjoni għad irid jiġi dekarbonizzat. il revizjoni ta' regolament 10 i e hija priorità għal 2020. Jiena tlaft li servizzi jaġlu l-evalwazzjoni tar regolament u għandi intenzjoni nippreżenta prezenta riżultati tal-revizjoni u li tinkludi anki proposti legislativi eh, għal kol-leġislaturi. l ħidma tagħna se tiġi gwidata bil-bżonn qegħdin nagħmlu progress maġġel biex nilħu il-miri ta' politika enerġetika u klimatika skont il-ftim ta' Pariġi. l għaj huwa li niżguraw li regolament ten i ikompli ikollu rwol importanti fil- eh, biex napoġġaw it-transizjoni enerġetika u l-Europa eh, billi billi tikkontribwix Jena se naħdem sfiq biex ikollna dan il-qafas l-aktar kmini possibbli, però ma nistawx nieqfu sakemm dana jiġri aħna qed Aħna għanna bżon nifissaw eh, lista PCI kull sentej, u dan jfisser li rritu kunem il-ħames lista sal-aħħar tal-21. Il-proċedura biex tipprepara l-lista huwa għaproċess ta' sentej u diġa bdiet għabbażi tal-affas attuali Anki jekk iridu nkom nibdew nippreparaw il-ħames lista, ġa ħafna x'nistgħu nagħmlu fuq il-qafas attwali biex ikonna eh, lista li tmiss. U l-affarijiet li nistgħu nagħmlu issa huma, pereżempju, l-ewwel net nistgħu ntejbu b'mod sinifikanti sostenibilità tal-proġetti tal-gas. Jiena tlab is-servizzi preparaw Eh, sensila ta' kriteri ċari sar 2020 biex eh, eh, nilħu eh, ninkludum fil-lista ġdida. Tini jena se niprofa integra aktar proġetti ta' transizjoni u dan tinkludi anki grids intelligenti kif ukoll proġetti ta' infrastruttura ta' CO2. Dawn il-proġetti <clears throat> jagħmlu mod li it-trasmissjoni tal-gas Eh, li ġeddet u dekarbonizzat. Jena, telet punt, jena lesta insaħħaħ l-involviment tal-parlament u nifissa dialogu kontinwi eh, u nibni fuq il-prassi tal-predeċessur għajari askanjete. Jena l lesta nimpenja ruħi b'diskussjonijiet mal-komitati mal-komitati tre irridu nidentifikaw il-bżonnijiet ta' infrastruttura f'kull reġjun tal-Unjoni Ewropea kif ukoll nagħmlu evalwazzjoni tal-proġetti kandidati. <clears throat> Jiena se nkun eh, se involvi eh, mill-qrib il-Kumitat ITRE fil-passi l-iktar importanti tal-proċess. Meta nżommu dan kollu f'moħħna, <clears throat> jiena norbot fuq l-appoġġ eh, ta'kom għal rabalista Dan huwa l-uniku mod biex ikonna progress lejn sistema tal-enerġija eh, iktar nadifa, iktar tum li tqum ftitu iktar affidabli. Ir-raba list ma ġietx adottata, l-rista attwali illi ila hemm eh, snin għada fisseħ. Rridu għal daqstant na nizguraw illi il-lista ta' investimenti tkun lesta fil-ħin u jena nħares il qoddim biex eh, noħolqu affas għall-infrastruttura tal-enerġija tal-futur. Grazie. Once again, thank you for being here. Thank you for uh, your commitment to... Uh... Nittamaw li nkunu nistaw nkomplu naħdmu fl-imkien ma' partijt interessati oħra biex nilqu il-miri strategiċi. Aħna Eh, ħerqana li naraw il-ġimma diħla il-pjan eh, il se jiġi prezentat fil-plenarja u grazzi tal-li inti għattinna li inti disponibli biex tamal revizjoni tal-regolament attuali biex ikonna anki għafas ġdid u inti eh, u importanti li għettajt li fil-futur inti ħati prova tinkludi iktar proġetti ta' tranzizjoni enerġetika fil-lista. Nirringrazzjak naturalment tal-li għat dan un fakrek dejjem illi inti edha s-saħħaħ l-involviment tal-parlament, mux bis fuq din il-kwistjoni, ma anki fuq kwistjoni toħrajn importanti, illi rigwardaw l-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Issa nati il-mikrofonu l-koordinaturi u nibda mill-IPP sur Kristjan. Komissarju, l-onnet nilqak fil-parlament, din hija l-ewwel esperjenza tiegħek u aħna nħarsu quddiem għal kooperazzjoni miegħek u hemm ħafna xi ħafna ħidma xi ssir. Mod ġenerali aħna għadna nemnu illi tliet għanijiet ta' sostenibilità, sikurtà tal-enerġija u affordability huma importanti. Jiena naħseb illi dan huwa l-għan. Anke jekk aħna ambizjużi, aħna nħossu il-gassu speċifikament il-, il pipelines ta' interkonnessjoni bħala fil-fazi ta' transizjoni bħala ħaġa essenzjali biex jirnexxinna innaqsu l-emissjonijiet. Speċjalment jekk irridu aħna nifissaw din waħda mill-ambizzjonijiet anki f'negozjati mal-Kunsill jekk aħna rridu nifissaw nwaqfu uh, Eh, irridu njamlu impjanti tal-azzar mingħajr eh, eh, CO2 jekk irridu nneħħu il-faham u l-kombustjoni tiegħu mill-produzzjoni tal-enerġija <clears throat> memx tri oħra. Irridu nkunu realistiċi jekk aħna fis-sentej li ġejjin irridu ikonna impjant tal-azzar fl-Europa minnajr eh, eh, CO2 għanna bżon infrastruttura, għanna bżon il-gas pala teknoloġija. U rridu dan nużaw b'mod li l-metan ikun jista jistostitwixi il faham U, u, u najdu anki politikament reċentement aħna konna għanna 41 raġun ta' eh, faham fl-Europa fit transizjoni u dawna prezentajnjom fl-elezzjonijiet kollha f'dawn ir-reġunijiet. U tlifna il-sedi kollha tal-partiti li kienu fl-IPP. Irridu ikolna approċ bilanċat fuq din il-politika u dana ma najdux biex innaqsu l-ambizjonijiet fit tnaqqis ta' CO2, imma fil-istruttura komplessa li ma rridux nħarsu biss lejn in-tnaqqis ta' CO2 ma kif il metodologija il li se nużaw u, u, u dana se jsir bil-fond tal-Horizon 2020 u rridu ninvestu fil- uh, fil-fabriki minna CO2 għanna bżon assolutament il-pipelines ta' gas. Mem lebda, eh, mem lebda possibilità li konna impjant tal-azzar izolat minnajr il-possibilità illi ikollu il-fornitura tal-gas. Dana nistaw nimxu lejn il-futur imma biss dan nistaw namluħi kikunem il-prekondizjoni il prekondizjoni illi se jkun hemm infrastruttura tal-gas. Inkella mhux se jirnexxinna nagħmlu din it-transizzjoni. Illi wara kollox hija anki infrastruttura komplessa. Imma ma nistgħux najdu illi rridu impjanti tal-azzar minn CO2 fl-istess ħin ma rridux il-gas. Dan huwa impossibbli. Hemm bżonn ikollna e operazzjonijiet bħal eh, produzzjoni ta' enerġija kif ukoll eh, eh, tal-azzar u dan rridu nużaw bil-fors il-gas. Fisem l-SND Gonzalos Gonzales Ezas. Natik merħba, sinjora Kommissarja, u najdlek proset u koll. Nishtiq li nibda biex nawguralek ħafna suċċess għal matul dan il-mandat u fih dan il-Parlament Ewropew nittama li jkollok kooperazzjoni tajba magħna ma' dan il-Kumitat. Jiena naħseb li issa għandna l-opportunità li jekk fl-interess taħdem fl-interess komuni taħdem iktar ma' dan il-Kumitat taħdem u fuq din il-ħames lista mal parlament Ewropew nittamaw li ħajsirek minħabba li waċar li din il-lista li qegħdin nippreżentaw iżda ġabwa ġurnata qabel u laqqas tawna l-opportunità li naħdmu nikkontribwixxu qabel. U allura ma sibx li dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu naħdmu nikkoperaw flimkien u s-sur Kanjete kien wedna lilna lil dan il-kumitat u l-grupp tagħna illi ħanamlu hekk nittama' illi il-wedit tiegħek mhumiex biss ħajibqgħu kliem fira, iżda il ħajwaslu għal konsegwenzi. Issa fuq din ir-raba lista meta kienet ippreżentata, jiena naħseb li huwa importanti ħafna dawn din il-lista ta' proġetti ta' interess komun minħabba li aħna rridu naraw kif ħan meċxu l-qoddim l-Unjoni tal-Enerġija u anka it-qassim u fl-istess ħin qed tippermettilna li naqsu prezzijiet tal-enerġija ċittadini kollha fl-istess ħin aħna nippruvaw niffaċilitaw in-nuqqas tal-użu tal-korbonju fis-sistema tagħna. E kif inti fakkart, jiena naħseb illi hemm bosta nies illi huma mħasbin fuq infrastrutturi illi jistaw jibqaw jaħdmu sas-sena 2050 u jixekluna milli aħna E, ikonna sistema iktar neutrali fil-flużu tal-karbonju. Jien naħseb li dan il-proċess huwa importanti iżda m'għandniex li naqqas nużaw bħala skuża biex abbażi ta' neutralità aħna nkomplu nużaw ċertu impjanti illi għandhom jingħalqu. Jiena naħseb illi ċertu waħda għandna ċertu elementi minkejja li tnaqsu l-ammont ta' impjanti ta' gaz illi qegħdin jippermettu li jkollhom impjanti bħal Issa fuq il-finanzjament tista' tispjegana daqsxejn x'inhu għal bilanċ li qed jinżamm bejn il-proġetti ta' enerġija tal-elettriku u enerġija tal gaz Fil-każ tal gaz x'tip ta' kompatibilità hemm ta' dawn il-proġetti mal gaz li enerġija ta' gas li tiġġedded. X'tib ta' kompatibilità għandha din il-lista mal-European Green Deal li ħan prezentaw il ġimgħa dieħla, Jiena naf li di ħan prezentaw il ġimgħa dieħla iżda żgur li inti għandek idea diġà ta' xħan prezentaw. Nixtieq ukoll kol nisaqsik u kol fuq eh, deċizjoni t mill-European Investment Bank fuq il-fossil fuels. Tista' tgħidilna x'tip ta' deċiżjoni, x'tip ta' impatt ħajkollha din id-deċiżjoni fuq ir-raba lista u anke fuq il-ħames lista naturalment u anke kif qal Klaus Dieter Borser nixtieq ngħid li fil-ġejjieni aħna rridu issa nagħmlu riforma tas-sistema ħalli nagħmlu tajjeb għal bidliet ukoll illi aħna għandna f'dan il ftehim il-Kummissjoni beħsieba toħroġ proposta ta' riforma s-sena d dihla ma naħsibx li nistaw nistgħu noqogħdu nistennew s-sena 2021 biex nibdew nagħmlu riforma li laqqas tkun eh, eh, qed timxi pass maġġar jiena nittama illi din ħatkun xi ħaġa li ħatkun ta' benefiċċju l-kontinent kollu. Grazzi ħafna u nawguralek eh, ħafna suċċess. Grazzi. Grazzi. Issa mill-grupp Renew sur Petersen. Grazzi, President, u grazzi l-Kommissarju. Jaħġa sabiħa li nara tkun maħna l-lum, kena l-opportunità nid-diskutu fuq din il kwestjoni wa opportunità kbira li miħak l-lum. Fil-mandat preċedenti provajna nintegraw il-suq fl-Europa kolla. Ħdimna fuq il-regolament tal-suq tal-elettriku, tal suq tal elettriku fuq l-esa u anki ħafna attività biex nintegraw il-suq, għax mannix fil-fat għan eh, suq intern tal-enerġija maqut illum. U rridu e, dan namluħ transkonfinalment. U l-PCRs huma importanti biex nintegraw dejjem iktar is-suq tal-Unjoni Ewropea għal daqstant hemm interessi kbar hawnhekk u anki biex l-allinejaw dak li namlu f'dan il-qasam mal-anijiet tal ftejn ta' Pariġi u għal daqstant dan il-regolament 10 i e u għal daqsek importanti. E, jiena jena kontenti li nisma li jem intenzjoni li namlu revizjoni tijaw, pero inħedġiċkom biex toħorġu għal biex ikolkom kalendarju daqxejn iktar maġġel. U dana biex e, e, tmorru fil-kop 25 biex tkunu neutrali e, carbon neutral sal-2020 sal-2050 dawn bil bil-kustjoniet kolla li semma l-kollega Eller rridu anki noqogħdu attenti illi ma ninvestux fassili u huma perikolużi. Eh, l-idea tiegħi hija illi nagħmlu reviżjoni ta' teni u nixtieqek talabora iktar fuq dan. U tini punt huwa ta' valur kbira l kulħadd kieku kellna evalwazzjonijiet tal-impatt tal fuq il-klima. Dana ikun Dana tkun ħaġa interessanti għax tagħti rwol iktar importanti lil lesa eh, biex jagħmlu dawn l-evalwazzjoni ta' impatt eh, tista' tkun utli lesa biex tagħmel dawn l-evalwazzjonijiet. U fl-aħħar nixtieq nisma l-kommenti tiegħek kif nistgħu mal-NAI fil-PCIs x'qed jiġri bl-IB u fuq il-finanzjament tal- tal-proġetti ħodor. U il-suq qed jaġġel u anki aħna rridu nazlu biex nkunu nistgħu naqblu miegħu. Grazzi, grazzi ħafna sur Petersen fisem il-ħodor il-koordinatur sul Nils. Grazzi President, nirringrazzja lill-Kummissarju tal- tal-intenzjoni li dekkarbonizzaw is-sistemi tagħna dana Huwa importanti eh, il-Parlament aċċetta l-ġimgħa li għaddit id-dikjarazzjoni ta' emerġenza tal-klima u għadna illi fil-futur il-proposti kollha għandhom jiġu evalwati u għandhom jkunu allineati mal-impenji tagħna ta' Pariġi biex inżommu tisħin ta' inqas minn wieħed minn gratu nofs. Eh, ma nistawx inkomplu in Eh, business as usual. Anki jekk inti għamilt eh, weda li narġaw naraw it-teni, ma jistax ikonna il-ħames lista li tkun l-istess bħal din tawnek. U anki il-lista attuali irridu eh, nerġaw namlu revizjoni taħħa. xek aħna rridu naħsbu fuq il-futur tal-Europa, rridu namlu investimenti li għatu impigi u futur sostenibli għall-Ewropej kollha u rridu ninvestu fil-teknoloġiji futuri. U jekk aħna eh, noħol u assi izolati eh, inkonu għedin noħol u investimenti li mumiċ sostenibli fil-futur ekonomikament għal daqstant eh, irridu noħol u l-istili jkunu iktar sostenibli. U dina irridu naraw naraw li il- il-grids tal-gas il-lum eh, u ma rinnovabli. Il-modellament tal-elettriċità u li ġeddet xie 80% u l-gas xie 30%. U ovvju li priorità tagħna fl-investimenti għandha tkun l-elettriċità u fejn ikun hemm l-użu tal-gas għandu jkun Eh, u din hemm bżonn propju nbidlu l-mudell tagħna għal dastant il-mistoqsijiet tagħna mill-ħodor huwa inti lesta eh, tagħmel regolament biex il-lista tirrispondi għal regolament il-ġdid. Għax dan huwa propju l-impenni li għamlet il-Kommissjoni tiegħek. I go to the ID group uh, Mr. Borgia. Mr. Borgia. Borgia. Grazzi President. Għaw il-Kommissarju, grazzi ta' xogħol li qed tagħmel għax eh, naħseb illi nitama li jkun jista' jrendi l-frott fis-snin ġejjin. Jiena mhux li għandi taqsek mistoqsijiet jew konsiderazzjonijiet l-introduzzjoni tiegħek imma din hija laqgħa li qed isseħħ fi żmien partikolari ferm ftit jiem qabel il-preżentazzjoni tal-New Green Deal. meta nitkellma mal-negozjanti u l-unions, eh, ċittadini, parti interessati, hemm ħafna stennijiet. Hemm ċertu tħassib li dan il-proċess jista' jaġġel wisq bas qablu ma' il-potenzjal tal-Unjoni Ewropea Nittama li ovvjament ta' jkolli informazzjoni iktar preċiża, idejat iktar preċiża, eh, iktar ġimma diħla u nżarma dawn it-ħassib tagħhom. Fidaw ta' dak li tnejdu hawnhekk illum, il-proġett ta', il ta interess komuni huwa importanti biex ikonna su interkonness issa għal dik li hija il-raba lista u dik li ħatkun il-ħames lista. Um, nittamaw illi jkun hemm dialogu effiċjenti u dialogu bejn il-Komissjoni u l-Parlament, issa fuq il-gas. Id-bassir taħt ġijiet tal-gas naturali, speċjalment l-Italja, sal-2030 ħajjibqaw il-fuq minn 60 biljun u Dan dana ħajinżel għal 69, dan niżel minn 69 biljun u naħseb illi li xi ħaġa li aħna rridu nkomplu naħdbu fuqu. nżomu nżommu qedmanina dawn iċ-ċifri għal dialogu tagħna tal-ġejjini. Ħanka kwota wkoll komunikazzjoni tal-2018 mill-komunikazzjoni li semmi studju fejn għandek taħlita intelligenti ta' idroġenu u metan rili ġeddet permezz ta' strutturi eżistenti jistgħu jiffrankaw l-Unjoni u l-konsumaturi ovvjament 217 biljun sal-2050. Jiena naħseb li dan il-proċess ta' tranzizzjoni enerġetiku jrid ikun regolat ċertu attenzjoni. Mhux qed nara bħala tettida mm, li naħa narawhom fuq livell ambjentali u anki fuq livell okkupazzjonali. Ma nafx, ma nafx, kifet, m'għandix mistoqsijiet speċifiċi, ma xtaqt naqsa miegħek dawn il-tħassib tiegħi u dawn l-ideat propjament ukoll. Grazzi l van Fender Norton. Nisem li sijar. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Um, well, first... Van Orden. Uh, okay, it's in the position where it's uh, coming up. Għanna edin f'pozizjoni fejn eh, ovvjament ħan nispiċċaw jew wis probabbli f'Brexit il minħabba li jem l-involviment tal Connecting Europe ta' Connecting Europe. Mbagħad għandek il- ftehim il-transitorju li ħibqa sal-ħar sal-2020 u bat nerġgħu niftħu negozjati. Aħna rajna l-erba lista tal-PCI. Niftemna fuq bħala kommissjoni, nifmu li kien hemm bidla fil-mod ta' kif aħna fukajna fuq l-affarijiet, speċjalment fuq li t-ġeddet u fuq enerġija li t-ġeddet u provista sostenibili. Tista' tgħidilna iktar dwar il-kriterju preċiż dwar illa li xertu proġetti ntneħew mill-lista. Għandek għandek proġett tal akronimu akronimu li jagħmilhom iktar effiċenti li kontribwixxu għal emissjonijiet zero u sikurtà ta' provvisti Dana ġin inkluż fil-tielet lista tal-PCI għall-inklużjoni tar-raba lista wkoll u ġi eh, eliminat mill-delegat. Naħsebx li dik dan, ma nafx jekk dan kienx forsi zbal. Mm, forsi ħarbilkom. X'pass jistgħu jittieħdu biex jaraw kemm rimedju biex praw tip ta' proġetti xorta jistgħu jiġu inklużi. Sur Korao. Grazzi. Nodwa tajba, Senjora Komissar, jena kont kontent li smajt il-proposti tijak il ġadda u kompeni biex indirizzaw l-ewel għajnuna li għahna namlu għal-pjaneta. Imma l-ewwel narrazzjonijiet qabel ma ngħid li aħna rebaħna xi drabi fil-passat aħna stennijiet tagħna ġew moħnuqa. Hemm xi sinjali pożittivi li pereżempju il bank Ewropew ta' investiment ħajjaqaf investi proġetti li għandhom x'jaqsmu mal-fossil fuels anke jekk biss mill-2021. Imbagħad aħna qegħdin nistennew ukoll tweġibiet pożittivi brabta ma' Justice Transition Fund ta' ma ħajjiġi estis. Imma f'dan il-kontest l-interess komuni mhuwiex ċar. L-ewwel għandak għandek il-problema tal-proċess. Il-Parlament irċieva l lista fl-aħħar minuta minkejja illi kien hemm wediet ta' iktar involviment fid-definizzjoni tiegħu. it il-kontenut. Il-esperti spjegaw li n-numru ta' proġetti maqdbuta mal-gas naqsu bil-numru imma dabu mhix marbuta mal-fondi li dan il-proġetti jistgħu jirċievu. Barra minn hekk, il-żmien kalendarju juri li dan il-proġetti speċjalment fir-raba lista huma eligibbli għad għal EIB finanzjament tal-EIB. Għal dawn l-għanijiet il-lista nix konformi mal-weddit tal-President von der Leyen meta l-lan dekarbonizzazzjoni tal-2050 u l ta' Pariġi, inti kif ħadd tifhem tiegħek tispjega din id-diskrepanza ovvja. Meta jkollok delegat, il-Parlament jista' biss jaċċetta l-lista jew eh, jirrifjuta kollha kemm hi. Tista' tiċċara jekk jogħġobkom ser jiġri jekk din lista tiġi rifjutata. Intom ħadd duru kieku lejn it-tielet lista illi ma tistax jiġi finanzjata mill-IRB U l-aħħar net, tista' tikkonferma li proġetti ta' mal-gas dan ir-raba lista tista' tiġi finanzjata mill-CEF attwali u rimis? Nipprezza kieku xi kjarifiki fuq il-mistoqsijiet ta' qabel iżda fuq kollox, napprezza li jkun hemm impenni konkreti li nbidlu kemm il-proċess li waslu definizzjoni tal-proġetti u interess komuni u anki il-proġetti tal ġejjini Grazzi għadu għal-gwe, Signora Ernst, jittiħu post Onorevoli Mattias. Grazzi ħafna. Nishtiq li ngħid x'inhija l-iktar ħaġa għalina għal-partit tiegħi u naħseb li jekk inħarsu lejn il-proġetti kollha naħseb il-ridu nikkonkludu li l-Kommissjoni il-terminals il-gbar u il-pajpiet tal-gas li jirbtuna mal-Azerbajġan miex ħatkun ta' użu qatt għall l-enerġija li tiġġedda tal-gas jina naħseb illi qegħdin nitilfu l-opportunità biex nieħdu pass fid-direzzjoni tajba biex verament ninvestu iktar fl-enerġija li tiġġedded. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa verament li t-impressjonani. Jiena naħseb illi affarijiet li huma verament importanti l-enerġija li tiġġedded qasbiss qed jissemmew fuq il-lista allura aħna f'liema eh, din qed ngħixu hawnhekk. Jiena naħseb illi verament irridu naraw illi aħna Eh, għanna bżon dan l-appoċ apparti minnek għanna bżon illi u koll ikonna ċertu bidliet biex verament ikun nistaw nappoġġaw l-elettriku eh, li ġej minn sorsi ta' enerġija li jġeddu. Apparti minn hekk, l-enerġija ta' tranzizzjoni kolli ngħid li iva issemmi ta' hekk iżda dan ma nistax ikun li nsejħulhom enerġija ta' tranzizzjoni jekk din hija da jibda għawek għedin ninvestu ħafna miljoni u biljuni ta' euro, jina naħseb li hemm ukoll il-metan li qed joħroġ minn dan it-tip ta' produzzjoni. Din xi ħaġa li tagħmel ħafna ħsara lill-ambjent. Kemm il-darba tkellimni għadi u kemm il-darba jedna illi irridu nħarsu barra mill-pajjiżi Ewropej, iżda naħseb illi irridu naraw jekk aħna u xbessibna kublu investu anka barra mill-pajizi Ewropej iktar mill-li ninvestu f'pajizna fil-pajizi tagħna anka fuq din il-lista jiena jkolli ngħid li mhijiex edha taqbel laqas mal ftejjim tal-klima jiena ma, ma tantx tagħmel li differenza eżattament eh, x'qegħdin nagħmlu. Iżda jiena dak li jagħmel differenza huwa li aħna niftemu fuq Green New Deals verament impressjonanti iżda mbagħad noħorġu blisti bħal dawn li mhumiex aċċettabbli u fajnejja dan huwa skandlu anzi saħansitra. Uh, Tassew? Bella, d-dinja l-ewwel li kienet l-ewwel round. Kien hemm ħafna mistoqsijiet. Imbagħad ngħaddu għat-tieni round għandi Mistax il-kollega li jixtiequ jitkellmu jiena nipproponi sali ħana u l-lista mela għax inkella ħan ispiċċaw tkun diffiċli ħafna. Mandkom iċ-ċansi titkellmu mal-koordinaturi jew min qed jieħu postom. Grazzi tal-mistoqsijiet. Inti eh, għamilt ħafna li semmejt il prinċipju l-enijin li nħdusib il-sostenibilta imma fl istessin il is-sikurta enerġetika u eh, affer li kun abordabli hija xi ħaġa inkredibilment importanti għal konsiderazzjonijiet tagħna wkoll. Dan fil-fat li qed taraw mir-reba lista tal-PCI li inti għandek proġetti li qed jgħinuna li niksbu l-anijiet tagħna. imma hemm proġetti illi huma għaddejjin u għandih jieħdu ħsieb ir-reġuni illi għadhom imħazbin fuq l-interkonnessjonijiet u s-sikurtà. Għalhekk qed nara ċertu problemi ta' interkonnessjonijiet għaliex qed naraw illi s-sikurtà tar-reġuni qed jiġi ġestit bil-mod ta' kif għandhom għat ta' linji ta' provvista pal mandu per eżempju terminals tal-LG. Ġifiri ħafna minnkom saqsewni fuq il-ħtieġa illi nirrivedu il-regolament. U smajna opinjonijiet differenti. Issa fejn se nagħmlu għadi. fuq ir-rwol fit-tranzizzjoni tal-kast, inti staqsejt fil-fatt fuq dan il-punt, preċiżament. Illum il-gas naturali jagħmel jissu tajjeb għal eh, wieħed mill-erba tal-taħlita enerġetika tal-kwart. Inti tista' tara 32 eh, proġett tal-gas hawnhekk u Dan qed indirizzaw l-infrastruttura, tiġi ta' infrastruttura, diversifikazzjoni u sikurta ta' provvista waċċar illi jekk aħna qed inħarsu lejn il-ġejjieni l lin mill-2050 aħna ħajkonna neutralità klimatika. u l gassi tibqa' fis-sistema ġenetika se tiġi dikarbonizzata. U dan huwa eżattament għalfejn aħna qegħdu nirrevedu ir-regolament minħabba li fir-regolament attwali dan irid tiġi aġġornat, ir-reviżjoni ħad tkun imsejsa fuq reviżjoni komprensiva tal-regolament il-ġdid tal-politiki tagħna, speċjalment jridu nkunu neutrali klimatikament sal-2050 u ħajħares lejn l-infrastruttura eligibli. Lu nħarsu lejn teknoloġiji ġodda, digitalizzazzjoni, integrità, gas l-idroġenu, e, u regolamenti oħrajn. Allura din il-kriterja ta' selezzjoni għal dak li sistema ta' sef u deċiżjoni deċiżjonijiet ħajt isu u l-proposta ser tkun imsejsa fuq evalwazzjoni tampat fuq il-kolleġ ta' kommissarji fuq inizjattivi. Il-mistoqsija ta' xin il-bazi tal-revizjoni hija li regolament eżistenti ta' xar snin jeħtieġ illi din il-lista tkun ta' kull sentejn. U bħala riżultat ta' dan, mela dan irid jiġi adottat. Dan huwa approċċ li nibda minn fuq minn isfel sa fuq. li jfisser illi l-ħin li għanna bżonn biex nelaboraw il-lista huwa twil u x-xogħol ġan nbeda għabbażi tal-qafas attwali. Fuq tal-qafas attwali hemm ħafna li nistgħu nagħmlu u li nistgħu nagħmlu. L-ewwel importanti li ħanuru li aħna sostenibbli fl-evalwazzjoni tagħna fil-politika tal-gas u dak li rrid ngħid biha hija li irridu nsaħħu iktar il-studju tagħna li l-proġett fuq il-lista hija neċessarja u mhux jkun asset standard. U se jkollna impatt net tal-infrastruttura f'termini tal-emissjonijiet tal-gass u kien aspetti oħrajn rigward il- leakage tal-metanu u il- tneġġis. Il-gas, irrid nikonkludu bil-inajt, il gas iġi tjib għodda għal tranzizzjoni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 jiena sa fejna fil fuq il-volume tal-Parlament id-DG Energy ġew biex jagħtu spjegazzjonijiet mal-membri tal-Komitat. Ġimatej qabel il-Kummissarju eh, kien jete tal-lista. Imma qabel hekk kien hemm ħafna laqat tal-livelli eh, ta' grupp ta' laqat fuq il-livell ta' grupp li kienu trasparenti, rridu nżommu għaddejna għanfrejna li dinna huwa approach minn isfel sa fuq fejn il-proġetti ġew imħejja mill-istati membri kien hemm eh, livell ta' grupp ta' esperti illi eh, kienu evalwaw il-laqat kollha fl-istess waqt fil-gruppi reġjonali il-proġetti kollha kellhom bżonn li kollhom konsens. Ma nistgħu nagħmlu iktar minn hekk. Jena lesta illi niddiskuti unek fil-komitat itre. U biex nisabilixxu lista illi illi naraw xinu ma l-istadi. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni tal-infrastruttura għal karozzi u l-elettriku jiformaw il-bażi tal-kandidat irridu jkunu meħtieġa u dan ħajseħ fir-rebbija 2021. U id-deċiżjoni li hemm fil-lista isseħ madwar is-sena 2021 illi hemm ħtieġa li l-lista tal-BCI ħatkun diġa eh, nfasla. Jina semmejt il-gruppi reġjonali. pal per eżempju il il ta' interkonnessjoni Baltiku, il pjanta ta' interkonnessjoni fi xlok tal-Europa u anki fil-kollettività ta' nofsinar tal-Europa. Emmek laqat li ħaj um-, huma mbasra u l-membri ħajkunu mistednin. l fil-membri ħajkunu mistednin għal dawn il-laqat tal-livellu għali reġjonali. Mbagħad is-Sur Gonzales kellu mistoqsija speċifika x'inhi ċinu l-bilanċ bejn il-proġetti tal-gas u il-proġetti tal-elettriku. Kif tafu fil-lista l-ġdida Raba waħda hemm inqas proġetti tal-gas milli kellna qabel, iżda importanti li noħdu nota tal-fatt illi s-sejtu tal-PCI mhijiex munita għal finanzjament tas sef mhux garanzija tal-finanzjer eh, tas sef ġifieri se naraw li konna finanzjament dak il-pass li jmiss. Aħna kien għabba kienu fuq l-tret lista, mbat ma kienux fuq ir lista u dan tkeċċa minħabba nuqqas ta' finanzjament. Aħna jiena kellna jmistoqsija konkreta ta' xġara f'dan il- proġett Upwind li dina nista' ngħidilkom li kien inkluż fil-lista u tressaq lil min ħajjiħu d-deċiżjonijiet bħala ħaġa li kienet ta' tiġi evalwata mod pożittiv mill-grupp reġjonali. Imma fl-entità ta' taħid deċiżjonijiet Franza tqiset illi l-implementazzjoni ta' erba' kandidati il-Connecting France u l-Union Unit kien hemm erba' proġetti Upwind u FAB u Lecklink u Cridlink dawn kien suġġeriment ta' Francis illi ta' Franza illi dan ħajwasal għal kapaċità żejda u minħabba li kien liktar ħadd inċert eh, tal-erba proġetti, Franza talbet li l-appunt ma tibqax eh, daħla fil-lista tal-BCI u danja taħt prekondizzjoni illi iż-żewġ partijiet iridu jappoġġaw dawn il-listi. I would like to address also the question uh, that several of Nishtiq nikoll niprofa nwieġeb uh, fuq il-politika tas-self tal-EIB. Mela kif tafu xi ġimagħtejn ilu il-bord tal-EIB għamel deċiżjoni in l-politika tas self se tinbidel u li se tkun allinjata aktar mal-ftejm ta' Pariġi. Iżda l-investimenti f'dawn il-proġetti miex eh, legali fil-kontest tal-qafas multianwal finanzjarju l-investiment, il-Bank tal Investiment Ewropew adotta ċertu linji gwida illi joħorġu kol b'infrastrutturi tal-bank jista' joħroġ b'finanzjament għal dawn il-proġetti li diġa' bħalissa jistgħu jkunu approvati matul is-sena 2020 ġifir matul dan il-perjodu aħna nistgħu niddeċitu xorta waħda inni nadottaw ir-raba mir-raba lista tal pci Grazzi ħafna issa naddu għat-tieni round. Għanna 15 il-kollegi li jishtu jitkellmu ġifir kieġobkom mhux għal iktar minn minuta minħabba li nkella ħajkun diffiċli illi inżammu mal-ħin li għandna. Nibdew bis signor Carvalho. Grazzi ħafna, Kummissarju, nsellim lek nixtieq illi nagħmel referenza għal xi proġetti li mhumiex fil-lista fir-raba lista fir rabba lista tal pci set nitkellem mod partikolari fuq il-proġetti li huma dedikati għal Portugal, Spanja u Franza għal Peninsula Iberjana. Iberika. Aħna kellna wkoll il-kapijiet ta' Franza, Spanja u Portugal illi iddeċidew illi jippromovu flimkien l-interconnection bejda u it let pajjiżi din hija xi ħaġa importanti ħafna diversi diversifikazzjoni u sigurtà ta' provista minħabba li hemm potenzjal ukoll li tintuża l-enerġija li tiġġedded anke fil-peniżola kollha kemm hi. Jien qed nitkellem mod partikolari hawnhekk fuq ir-rabta fl-ewwel fażi bejn Spanja u l Portugal fil-frontiera ta' bejn Spanja u Franza u l-proġetti tal-interconnection illi ħajkun importanti ħafna kemm għall peniżula Iberika kif ukoll għas-sigurtà tal-provvista u għas-sostenibilità tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Ġifieri jekk tista' tispjegana daqsxejn iktar għalfejn dawn il-proġetti ma kinux meqjusa kieku napprezzaw ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Busek. Iva, grazzi nixtieq nitkellem bil-lingwa tiegħek tippermettuli. Grazzi ħafna, aħna kontenti ħafna nistgħu nilqgħu kawwek għall-ewwel darba dan m'għadux ismih iżda qed nieħdu qed nagħmlu konverzazzjoni serja u dejjem tkun diffiċli konverzazzjoni bħal di fuq il-PCIs U il-Komissjoni Ewropea naturalment ma tistax takkomoda l-istennijiet tagħna kollha, aħna nistgħu jiena nista' nitkellem fuq xi żewġ jew tliet proġetti li ħsibt li kienu importanti ħafna. Nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa b'mod iktar ġenerali, xi ħaġa li diġà semmiet. Din il-lista kienet diskussa fit-tul u naħseb li din kienet xi ħaġa tajba pożittiva minħabba li aħna kellna diskussjonijiet fuq ir-raba lista id-direttur Orħart kien għaw ftitilu diskutejna l-istess ħaġa miegħu wkoll ġifieri ejja nkomplu għaddejjin b'din it-tip ta' drawwa li konna żewġ tipi ta' diskussjonijiet. F'xar jew tnejn din naħseb li hija matul xar jew xarejn jien naħseb li d-dinja politika tajba ħafna issa Aħna sħaqna fuq il-fatt li din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll irridu niddiskutu t-tielet lista. U naħseb li anke fil-kontest tal-European Green Deal, hekk kif qed inti bla dubju ta' xejn huwa l punt ta' tluq tagħna għal dak kollu nistgħu nagħmlu aħna u għalhekk l-elettriku u l-connections tal-elettriku huma importanti ħafna, s-sostenibilità huwa importanti ħafna wkoll, is-sigurtà, kif qal is-sur Ela u naħseb illi aħna rridu nużaw il-grids illi għanna l-biogas għal gas sintetiku u koll u mux biss għat-trasmissjoni tal-gas naturali naħseb li rridu morru u koll li l-in minn dan u nitkelmu koll fuq l-idroġen u hemm bosta proċessi differenti aħna fil-Forum Ewropew diskutejna dan kollu ġifiri din id-direttiva ħatkun fidejna sentejn oħra li għandha tadda minn din il Thank you. Um, thank you, President. Uh, Kadri, very grateful for you being here again. Um... Grazie ħafna, nerġik grazzjak illi edha għawek maħna l-enerġija huwa dritt soċjali bażiku kif taf inti għandna 80 miljun ċittadin fl-Ewropa illi m'għandhomx bizzejiet enerġija elettriku. 80 e, miljon u e, rridu jazlu jekk pereżempju jużawx it-tisħin jonkel l-elettriku. Għanna 32 proġett tal-gas u 6 taż-żejt u jkolli ngħid illi ma nafx kif ħan ispjega jiena di l-tifla tiegħi illi kollha jridu jsalvaw il-pjaneta inti titkellem fuq l-Ewropa illi qiegħda minn ta' qudiem biex tmexxi din rivoluzzjoni ambjentali biex noħolqu xogħlijiet għal tfal tagħna u għan niputijiet tagħna fil-kuntest ta' din transizzjoni jiena koordinajt ittra biex ikollna estensjoni fuq l-lista tal-PCIs, iżda jkolli ngħid li aħna ma nirdux nitkellmu fuq il-politika u hekk sur President, irridu nitkellmu fuq il-ġejjieni fil-ġejjieni tal-Ewropa u li aħna rridu nkunu kapaċi li mmexxu l-Ewropa fit-termini tal-Ewropa ambientali ma nistaw aħna nibqgħu immexxu l-Ewropa b'dawn il-listi b'dawn il-proġetti ta', ta fuels maħmuġin li qegħdin fuq il-lista. Aħna rridu naħdmu biex noħolqu opportunitajiet ta' xogħol ambjentar iktar favur l-ambjent għal ġejjini. Jiena verament qalbi maqsuma li ir-Renju Unit ħa toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Iżda aħna rridu nkunu minn ta' biex nkunu ma immexxu din it-tranzizzjoni. U rrit ngħid grazzi lilek Jersey u anke lil Miguel Kanjete. Meħabba li Miguel fis-smith tiegħu e, tal-bidu jiena verament kont kontrih, iżda verament meċċal qoddim fuq is-sigurtà tal-provista, energy poverty u s-sigurtà tal-provista. Ġifieri nittama illi inti matul il-mandat tiegħek kat meċi il-qoddim l-agenda tagħna għalina u l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Grazzi ħafna Sur Zorinjo. Grazzi, Sur President, Sinjura Kommissarju, nawguralek. Nixtieq li ningrazzjak tal-kooperazzjoni li inti kellek mal-Parlament Ewropew Kif għalet il-kollega, ħna inna naħdmu bej Spanja, Portugal u eh, Franza biex naraw li kunem provvista sigura għal peniżola Iberika. U anka biex nirrispettaw l-anijiet. U eh, kienem pariri illi aħna irċivejna fuq eh, il-ħidma tal-operaturi fi Spanja u swi Ewropej u koll. Hemm gas li tkun trasportat bidaw il-pipelines li qed ikun prodott grazzi għal teknoloġiji iktar notfa' Dan ma tqis ukoll fil-proġetti tal-interconnectors. Nixtieq insaqsik kif nistgħu naraw illi jkollna iktar ħidma bej regolaturi ħalli verament nżommu mal-pjan tal-enerġija tagħna. Sinra Kommissarju, kif tista' tipproponi li aħna nimxu l-qoddim f'din il-vizjoni fuq periodu twil ta' żmien li kellna l-Onorevoli Banti. Grazzi ħafna tal dawek. Signora Komissar biex tkellimna fuq l-interconnectors, aħna ħadna gost illi fil-bidu tal-prezentazzjoni tijak inti illi Din il-lista kienet estida estiża anka f'xarrejn u aħna naħseb li ma jkunx hemm il-punt illi aħna jkollna l-opportunità ta' skrutinju jekk ma jkunx hemm il-lok tal-bidla li din lista tinbidel tista' tikkonferma illi inti lesta li tagħmel reviżjoni ta' din ir-raba lista tal-PCIs jiena pal ħafna mill-ħbib tiegħi minħabba l-emerġenza tal-klima fil-Green Deal, verament ma konċ kont sorpriża li mhux qed nara fuq il-lista ta' bosta proġetti li supposta jajnuna f'din il-Green Deal u hemm ħafna e, interconnectors tal-gas li qed ikunu aċċettati inklużi fuq l-lista jien mhux ħanoqgħod nopponi dawn l-interconnectors tal-gas, ma nistgħux aħna nkomplu ngħidu li aħna kontra daw l-interconnectors. Minħabba li l-interconnector ta' Franza, per eżempju, jista' jibbenefika l-fornituri um, eh, ta' Franza u anka edin jgħinu wkoll l-Ingilterra minħabba li għandna bosta pjanijiet f'din iż-żona tal-Ingilterra. Aħna palissa għandna wkoll ammonti illi huma proposti ħafna inqas minn dak li hemm bżonn minn popolazzjoni li tgħix eh, bħalissa. Ġifieri jiena nixtieq nitolbok illi terġa' tirrevedi l-interconnectors fl-Ewropa minħabba dan il-perjodu ta' skrutinju minħabba l-importanza wkoll tal-New Green Deal. Grazzi ħafna Sur Bloss issa għall partit tal-Ħodor Kjoġbok. Iva jina nitkellem flok Jina nisht li ngħidlek illi importanti li nieħdu li nqisu li inti għandek responsabilità enormi. U aħna rridu nieħdu deċiżjoni ta' xer jiġri biex ikonna ġit komuni li tiġi garantita. Aħna tkellimna dwar rezoluzzjoni fuq l-istat ta' urġenza, l-emerġenza tal-klima fl-Ewropa. Aħna hawnhekk eh, fil-Kummissjoni wkoll għandkom portfolio, aħna hawnhekk fil-Parlament għandna portfolio f'dan il-għan li fuq żmien qasiru medju u twil ikunu nistgħu nagħmlu miżuri li waqfu jekk hemm jista' jkun il-bidla fil-klima. Imma dan huwa bażi ta' regolament tal-2013 fuq eh, involviment tal-Kummissjoni f'Pariġ COP21 f'Pariġi. Sinjura mm, Kummissarju, inti kif tiġa saqsejt eh, l kollega tiegħi, saqsa l-kollega tiegħi importanti illi aħna jkollna din il-lista u li inti semmejt il listi ta' qabel naħseb illi din hija ovvja pala falliment għaliex l-missjonijiet ma waqfux mill-lejiet law l-aħħar snin għandna bżonn ikkur ktar il-lobija biex waqfu darba dejjem dawn il- kwistjonijiet dawn il-missjonijiet. U allura rridu riforma fuq dan ir-regolament tal-RT. Grazzi. Mr. Krasnodewski. Grazzi ħafna Sir Krasnodewski. Grazzi ħafna Signora Kommissarju għandi mistoqsija. X'se jkunu l-konsegwenzi di ħaġa importanti ħafna lina speċjalment jekk aħna mir-raba lista nerġgħu morru lura għat-tielet lista minħabba li naraw li r-raba lista ma tkunx aċċettata. Għana numru ta' proġetti li huma ta' importanza strateġika hawnhekk. Per eżempju, il-proġett tal-pipe tal-Baltiku. Dan huwa PCI importanti ħafna għas-sigurtà tal-provista fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant, forsi ma tafx inti, iżda f'Novembru il-Polonja informa lil Gazprom li forsi taf bija dil-kumpanija illi l-kontrat tal-li għanna bħalissa jiskadi fis-sena 2022 u 80% tal-provista tagħna tiddependi fuq il-provista il il provista minnaħa ta' Russja u dawn il-volumi ġejjin ukoll issa minn postijiet oħrajn u anke mill-pipeline tal-Baltiku l lista numru 4 jiena xtaqt ngħid ukoll li dawn huma proġetti li huma importanti ħafna anke l-ambjent minħabba illi l-installazzjoni u l-binni ta' dan l-impjant ħajnaqqas il- it-nġis b'xi 50% il-partiċelli li għandna ta' t ukoll. Ma taħsibx illi jista' jkun hemm ukoll ċertu tentattivi ta' protezzjoni ambjentali li um, li ħadmu kontra l-għanijiet tagħna Angelika Nibler issa. Grazzi ħafna sur President, Sinjura Kommissarju. Anke fuq il-neutralità tal-klima naħseb li din hija xi ħaġa li hija possibbli fuq il-livell teknoloġiku inti min-naħa tal-portafol tal-enerġija nafu illi għandna mistoqsija sempliċi hawnhekk fuq eh, l-elettriku minn fejn nistgħu inġibuhu aħna ukoll naħsbu li rrid ikun wieħed mitħassib tagħna li l-elettriku rrid ikun bi prezzijiet eh, raġonevoli aħna f'Bajern għandna industrija li tipproduċi u jekk inħares lejn l-industrija tal-kimika pereżempju tant għandhom bżonn elettriku li mbagħad eh, mhux ħajnkunu nistgħu aħna nkunu neutrali sas-sena 2050 għandna bżonn ta' proċessi ta' teknoloġija differenti. Wieħed ikollu bżonn ta' ħafna eh, elettriku f'dawn l-impjanti tal-kimika eh, u nafu da' skim hemm bżonn fil-Ġermanja kollha din il-ġuni jiena naħseb illi rridu naraw eżattament l-elettriku minn fejn ħanġibuh, naraw illi nkunu nistgħu inħassu għalih ukoll l-Molten Peterson nixtieq eh, ngħid illi hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt eh, kif suppost ta' e kif għamilna aħna f'dawn l-aħħar ftit snin. Grazzi ħafna Signora Vajs. Uh, dear Commissioner, uh, you have been uh, quoted to uh... Grazzi ħafna. Kummissarju, inti għet li tixtieq tpoġġi li ċittadini fil-qalba tas-sib tiegħek nittama li ħadd inkludi wkoll SMEs Ewropej ukoll minħabba li dawn ukoll qed jirrappreżentaw bosta eh, ċittadini hawnhekk qed nitkellmu fuq l-interconnectors u l-infrastruttura li huma partijiet importanti ħafna eh, minn din il-puzzle. Nixtieq inkellmek ukoll fuq soluzzjoni digitali, possibiltajiet għall-Unjoni Ewropea biex tkompli toħdem fuq l-Unjoni tal-Enerġija iżda għandna wkoll ambizzjonijiet fuq soluzzjoni diġitali, ġifieri forsi jekk nagħmlu interconnection bejn l-enerġija u soluzzjoni diġitali nkunu nistgħu verament qed nikkontribwixxu biex noħolqu teknoloġija u pjattaforma li tkun tista' tipprovdi enerġija biex aħna nkun nistgħu neparaw f'dan issu effiċjenti f'enerġija li tiġġedded jekk aħna nkunu nistgħu verament inżidu dan il- din il-provista u natu għam garanziji. Nishtu nkunna f'eżattament inti xtaħseb fuq dawn il-possibiltajiet. Grazzi ħafna is-sur kafem il-partit tal-ħodor kjoġbok. Grazzi ħafna. Sina Simpson, nawgura l ħafna naħseb illi Is-sigurtà tal-enerġija u l-prezzijiet tal-elettriku huma verament importanti iżda ma jistax ikun hemm sigurtà mingħajr emissjonijiet li mhumiex ikkontrollati. Inti lesta illi toġġezzjona proġetti li mhumiex qed iżommu mal-ftehim ta' Pariġi ma nistax ikun li aħna noqogħdu niffinanzjaw id-dinosawri. Kien Santu Wistin li qal li kien għamilni kas kien lissa, għalissa u kif qed tinti il-Bank tal-Investiment Ewropew ippubblika roadmap importanti ħafna. Iżda aħna ħan nintafaw lura, ura l-DIB ħajkollu pjan iktar ambizzjuż minn tagħna. Jiena naħseb illi ħajkun ċari li aħna ħanserħu ħafna fuq il- il-gas ta' Stati Uniti. Aħna kif nistgħu nqogħdu hawnhekk fuq eh, dawn nitkellmu fuq dawn il-proġetti meta għandna dan il-ftehim importanti, inti qed li dawn huma proġetti li għandhom ikunu tajbin anke l-ġejjin. Allura nistaqsik il-lista tal-PCIs ħadd inkludi biss proġetti li huma sostenibbli u li għadin jirrispettaw l-għanijiet tal-ftejm ta' Pariġi. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjura Klok. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Sinjuri. Grazzi ħafna nis dan il-Parlament Ewropew qed ikunu pjuttost isteriċi fuq il-faham, naħseb illi il-faham il faham U parti mill-istorja tagħna wkoll u parti mill-tradizzjonijiet. U jiena hawnhekk qed nirrappreżenta reġjun ta' Silesia u qed nirrappreżenta hawnhekk jiena. il din l-infrastruttura li tal-faham li hija importanti u li xorta tibqa' tintuża. Il-faham mhix xi ħaġa terribli minħabba li għandna bżonn li jkollok il-pipes biex titrasporta l-idroġenu minn is-Sahara pereżempju. Ġifieri jiena nixtieq ngħid proset lilek. U anka fuq il-solidarità ta' trade unions, issa nitkellmu fuq dawn il-PCIs li għanna fuq il-lista, nixtieq l nerġa' ntenni dak li jiena diġà qed. Il-gas għandu jkun parti minn trasformazzjoni għal medda twila ta' żmien u medda qasira ta' żmien jiena naħseb illi il-proġetti għandhom ikunu ċari iżda l-mod kif ħanimplementaw mhuwiex daqshekk realistiku huwa vak ħafna bidla ambjentali li hija proposta mhijiex daqshekk Maħabba il-prezzijiet u kol jien naħseb li għanna bżon ta' bizzejiet fondi biex nkunu nistaw namlu trasmissjoni interna ta' din it-tip ta' enerġija. Għanna bżon ta' metodi alternativi ta' kif nitrasmettu għadin naħseb illi għed nitkellmu fuq biljuni għawek ta' sloti spollakki. Nishtiq il-inteni dak il qal is-sur Eller li sostenibilità u importanti ħafna iżda fil-Polonja għanna bżonn ukoll li konna enerġija tradizzjonali. Għanna bżonn 200 miljun euro mi fiħan ġibuhom. Grazzi, Sur President, għal hun ħin li ħadet il-kollega ta' qabel. Mela, ħan itkellem fuq dak li semma Sur Eller, jiena mill Greċja li dejjem kellu lan illi ineħil il-karbonju mill-taħrita tal-enerġija sas sena 2028. Allura importanti ħafna li konna il-gas naturali. Inti fil-lista inkludejt il-proġett ta' Kavala u l-mistoqsija tiegħi hija fuq il-lista li jmiss, il-ħames lista. Jekk il-kriterji l-ġodda tnejn minnhom milli semmew fil-lista l-ġdida u jkunu kluzu jekk aħna nistgħux nikkonkludu l-infrastruttura tal-gas li għandna bżonn biex nafferċilitaw din it-tranzizzjoni minħabba li l-iktar kwistjoni importanti għal Greċja u għal dawk li qed jippruvaw jibidlu din it-taħlita tal-enerġija hija t-tip ta' appoġġ li ħajnataw. Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tiegħek u tax-xogħol kollu li għamilt fuq il-PCIs. Id-deċiżjonijiet li ttieħdu dan l-aħħar fil-Parlament Ewropew din jistabilixxu l-obbligu biex aħna naffaċċaw il-bidla tal-klima b'mod responsabbli. Allura il-miżuri għandhom ikunu marbutin ma' ċertu sforzi biex aħna niskuraw li jkun hemm sigurtà ta' provvista u anke aċċess għall enerġija u raba l-istat tinkludi wkoll pass importanti l-qudiem fiħdan dan il-proċess. Jiena naħseb li din il-lista għandha ikolla numru ta' proġetti ta' elettriku li huma importanti ħafna u anka proġetti ta' infrastruttura. E, u jekk il-PCIs kollha ħajkun implementati aħna għandna bżonn illi konna e, sistema reżiljenti wkoll sas-sena 2005 2020 jiena nixtieq nitkellem fuq il-proġetti wkoll tal-gas naturali li l-ispejjeż tal tranzizzjoni tal-enerġija speċjalment fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant ħajpoġġu peace disproporzjonat fuq l-Istati membri konċernati u jiena nixtieq li nsaqsik inti kif beħsibek tiżgura li f'każ li jkun hemm xi bidla fil-lista li għandna bħalissa tal-PCIs ma' mlebda reġun li ħajkun abbandonat. Grazie. Grazzi sanna l-aħħar erba, Sinjura Paulus l-ewwel. Grazzi, nipprova nitkellem fil-qosor jiena fil-fatt taġobni l-opinjoni tiegħek fuq ċerti ċifri. il kummissjoni qalet fl-2015 illi fil-metan qed nittilfu il-metan mill-pipelines, eccetera, ta' 2.7 fil-mija. U il-200 huwa qawwi bħala emissjoni, bħala gas ta' serra. E jekk aħna nieħdu dawn iċ-ċifri fil-kuntest, nistgħu nikkalkolaw illi il-faħam jipproduċi tonnellata ta' CO2 għal mega megawatt hour waqt illi il-gas jiproduċi 0.6 ta' CO2 imma eh, 0.3 eh, fil-metan. Allora, pratikament fil-bidla, et nistaw najdu il għanna 10-10% ta' gas. U ma nistaw xaħna nipermettu li kunem dawn il-emissjonijiet kif iridu nirrispettaw il limiti tal-frame ta' Pariġi rrit nisma, nixtieq nisma l-opinjoni tiegħek fuq l-emissjonijiet dawn mhumiex fil-fatt l-emissjonijiet effettivi. Grazzi anki tal-impen tijak biex ta' tevalwa sostenibilità u nixtieq inkun naf kif ħadd tapplika l-kriteri għax mux l kriteri kollha nistgħu nikkwantifikawhom. Sel sen nitraduċuhom fuq il-livelli tal tal-il-malqetiet qed jew tal-nirin fil-foresti aħna nistgħu ngħidu illi il-kost ta' ħsara ta' CO2 ta' 180 euro. Però nistgħu ngħidu li dawn skont kif inkejluh ekk nużawx għal faham jew għal gas u jekk dawn iċ-ċifri Eh, u mhix se jkun inklużi fl-evalwazzjoni ta' sostenibilità. Signora Hahn, grazzi Kommissarju tal-opportunità li nitkellmu fuq l-enerġija illum u il-bidla fil-modelli li għanna bżonn illum. Fid-dibattitu tal-lum fuq l-infrastruttura tal-enerġija nishtiqek tiċara xi punti. Kif jista' jkun illi iktar minn 20 fil-mija tal-proġetti huma ta' infrastruttura tal-gas. Meta għada daqshekk ċar illi rridu noħorġu mill-gas, rridu nwaqfuh il-gas. Anki jekk il-perċentwali ta' proġetti tal-gas tnaqset, kif tista' l-Kummissjoni issa tiggarantixxi illi l-investi investimenti fil-gas ma jitnaqsux, it-transizjoni għal enerġija eh, rinnovabbli. Irridu naraw u marajċ risposta għal din. Ma tkunx aħjar illi nappoġġaw proġetti deċentralizzati tal-enerġija nadifa. Attualment nix aċċess għall-listi tal-PCI u għall-finanzjamenti. il komissjoni għandha intenzjoni t-introduċi dispożizzjonijiet biex tagħmel biex tamel bundling. U mistoqsija oħra importanti. Meta f servizz tagħkom se tibdew evalwazzjoni trasparenti biex niżguraw illi il-lista e, il-ġdida issir skont il-metodoloġija u kriterji li tirrispondi rispondi għal għall-emerġenza klimatika li għanna u skont il-weda ta' von der Leyen u biex nizguraw illi l-Unjoni Ewropea tkun l-ewwel kontinent eh, neutrali fuq il-klima. Il-President jinterrompi. Is-Sur Tomisowski. Grazie ħafna. Kummissarju, waqt il-prezentazzjoni inti għati li gas naturali se jibqa importanti waqt li se iktar uh, idroġenu u gas naturali. mill speċjali tal-DGN għalunna l-istess affarijiet, però naraw anki deċizjonijiet ta' DGs oħrajn eh, sejrin f'direzzjoni differenti. Aħna għanna id deċizjoni tal-EIB u anki il-bank tal-istrutturar anki fizma et et tala ħafna impjanti ta' gas u tikritikom u mbagħad għandna proposti oħrajn fejn l-opportunitajiet tal-gas ġew limitati ma tistax tara il hawnhekk hawn periklu jekk dan jitkompla din, din il-politika li qed tikkritika l-gas li hija negativa l-gas se tkun anki eh, se tkun detrimentali, mhux se tejna biex nilħu l-għaniet tagħna. Forsi rridu nitkellmu iktar bejn il-ministri, ministeri u DGs differenti jider illi dak li ġi diskus fid-DG mux qed jiġi eh, appoġġat mid-DGs kollha. Nistaw uh, norbtu fuq 10 minuti oħra mid-disponibilità tal-interpreti uh, li ġentilment uh, tawna iktar ħin. aħna edin nistennew illi se naħdmu lejn għanijiet iktar ambizjużi. Għanna bżon però ta' iktar investimenti, specialment eh, għanna bżon investimenti fil interkost konnessjoniet u għanna bżon ta' najdu illi l-iktar prominenti, l-iktar PCIs prominenti kienu ta' elettriku, per eżempju dik bej Spanja u Franza l-interkonnessjoni keltika illi firmajna eh, anki nhar it-tlieta bejn l-Irlanda u Franza. L-interkonnessjoniet eżistenti jatuna l-possibilità illi nistaw nużaw eh, enerġija iktar nadifa Pero fil-lista hemm ukoll proġetti tal-gas. Xi ħut minnhom anki prominenti, per eżempju l-Baltic Pipe illi tippermetti il-Polonja tagħmel diversifikazzjoni fuq il-rotot ta' eh, fornitura tal-gas. U li tgħaddi anke lejn Danimarka u Norveġa. U importanti li reġuni kollha jkollhom strumenti fuq kif jistgħu jagħmlu phase out ta' ta' mezzi iktar li niċsu għal daqstant il-gas għandu ruol importanti. Eh, aħna għanna dan flantana li sal-2050 irridu niddega urbanizzaw. Kien hemm mistoqsijiet fuq proġetti konkreti għaliex ma nsibuhomx iktar fil-listi il-Kommissjoni t rispettom dawn il-listi kif diġa semmejt. Dan huwa proċess trasparenti ħafna fejn l-Istati membri proponu proġetti u hemm livelli ta' esperti reġjonali u anki dan juri illi il-reġuni kollha jiġu koperti. Fuq il-tħassib fuq kif dawn il-proġetti jistgħu jgħinu l-konsumaturi tagħna kif se jitrattaw il-faqar tal-enerġija. Hemm diġà soluzzjonijiet eżistenti għal din il-problemi. Hemm il-pjattaformi digitali illi f'ċerti reġuni jgħinu l-konsumaturi, l-SMEs, għabbażi eh, ta' il-ħin kollu. U dawn jgħinu anki produtturi żgħar li fl-istess ħin ikunu uh, produtturi illi bijaw anki l-produzzjoni tagħhom stess. U, u id-digitalizzazzjoni hija ħaġa importanti ħafna għal proġetti futuri. U probabilment se narawhom dawn anki fost il-listi futuri illi jkun hemm iktar minn dawn il-proġetti digitali. Jew simili. Allora, x'jista' jagħmel il-Parlament fuq il-listi, eh, fuq il raba lista, li nitamar il-Parlament japprova din il-lista. Imma l-Parlament skont it-trattat jista' joġġezzjona għal tul fis ta' dan l-delegat U dan jfisser eh, illi allora tibqa fisseħ il-tielet lista. U dan se jkollha konsekwenzi negativi mbagħad għax f'din list f'din il-lista fil-raba lista hemm ħafna eh, proġetti eh, li huma favorevoli għal klima bħal dak tal-bahar ta', ta tramuntana jekk ir-raba lista ma tiġiex approvata, allora ma jkunux eligibli għal finanzjament. U jina nitama verament li jitkom ta' approvaw din il-lista u minna ħatija nista najdilkom li għandi intenzjoni nżom kooperazzjoni minn qrib fil-proċess tal- Eh, tal-fissazzjoni tal-ħames lista. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejta unnek, grazzi tal-kollegi l intervjenu. E, din il-lista hija bottom-up, stati membri, gruppi reġjonali u Kommissjoni Ewropea huma u involti fil-iskrutinju ma fl-istess ħin huwa ċar li regolament e, u regoli e, attuali mumiex kollha lineati mal anijiet ta' Pariġi u ma nafux hekk se jkunu eh, fil-prezentazzjoni ġimgħa d is-sur Eler tkellimna ħafna fuq u rridu verament nifmu x'inhija situazzjoni attwali u kif il-transizzjoni tista' issir. Grazzi għal darboħra tal-preżenza tiegħek, Signora Kommissarju, grazzi li kollegi kollha u nintaqgħu fil-laqgħa li miss